illi huwa dibattitu konġent fuq il-ftejim ta' sħubija ta' sajt. E Rakkomandazzjoni minnat sur Valessa. E, fuq il-ftejim ma' liberia umbat ta' sur Mato fuq il-ftejim e, u opportunitajiet finanzjari minna t-isturmato. Issa nati il-mikrofonu l-isturvali sabħal rapport. Thank you. This is the first ever... Grazzi. Dan fil-fat huwa l-ewwel ftehim tal-sħubija tal-Unjoni Ewropea mal-Liberja u protokoll illi ġi firmatu li daħal fis sef f'Diċembru 2015. Il-konklużjoni ta' din il-ħidma ser tkun eh, ser tkun suġġett tal-votazzjoni propju din il-ġimgħa. U importanti li aħna jkollna relazzjoni tajba mal-Liberja eh, u għalhekk dan l-SFPA ser tkun biċċa qodda tajba biex nkunu nistgħu nagħmlu dan. Però dan huwa importanti wkoll għaliex huwa ta' benefiċċju għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi. L-Unjoni Ewropea u l-Liberja ġiġa jikkoperaw permezz ta' ftemiet bħal pereżempju dik tal-Unklos Barra minn Il-Liberja tikkopera wkoll mal-Unjoni Ewropea fil-ġlieda kontra il-sajt IUU, illegali mhux rapportat u mhux regolat. Il-ftehim tal-Unjoni Ewropea ser jipprovdi qafas sabiex natu importanza lil riformi ta' CFP u d dimensjonijiet esterni tagħha bilan illi nistabilixxu sħubija strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Liberja. Lan prinċipali tal-protokoll huwa illi niprovdu jipprovdu opportunitajiet ta' sajt lil bastimenti tal-Unjoni Ewropea fil-żona ekonomika tal-Liberja. Din għalek tipprovdi possibilità illi 34 bastiment minn Spanja u Franza jkunu jistaw jistadu għal 6500 tunnellata għal ħlas ta' elf euro li nqasmu per perfettament bejn drittijiet għall-aċċess fl-ipra tal tal L-ideja u koll insaħħu kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iberja biex ikunem politika ta' sajt sostenibli u illi ikunem sfruttar għaqli tal-sajt. Tal Eh, u tal-istokit tal-ħut fil-Liberja għal ġid komuni ta' żewġ tibnadi. Għalhekk jiena nissuġġerixxi li tivvutaw favur dan il-ftehim. Grazzi ħafna lis sur Valenza s-senat il-kelma lis sur Mato. Grazzi ħafna sur President, sur Kommissarju, sis kollegi. Dawn l-aħħar ftit ġimgħat aħna ftit ġimgħat ilu anzi konna qed nitkellmu fuq dimensjoni esterna tal-politika tal-komunità u konna qegħdin nagħtu l-appoġġ tagħna l-bidla fl-istrateġija li għandu jwassal iktar garanzija għal flotot Ewropej, iktar garanzija fil-qafas tal-ftehim kemm mal-Komunità Ewropea kif ukoll għall pajjiżi terzi li magħhom qegħdin niffermaw dan il-ftehim. Il-protokoll u dan il-ftajim mal-Mauritania huwa prova tal-fatt li aħna b'mod kostanti qegħdin nieħdu passi l qudiem fid-direzzjoni tajba. Naħseb li nexxina nifirmaw ftajim li kien tajjeb ħafna iktar minn dak li kellna qabel kemm għall flotta Ewropea kif ukoll għall mauritania u għan-nies tal-Mawritanja li jistgħu jibbenefikaw mhux biss minn minn dan il partijiet ekonomiku u l-beneficju ekonomiku ħaj jihdu u jahzdu minn dan il-qbit. Iżda kam mill-kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea, li naħseb li dan ftejjem mal-Mawritanja, fil-fatt jista' isolvi u jagħmel tajja par xiftit ftit nuqqasijiet li kien hemm fil-ftejjem li kellna qabel. dak li aħna qegħdin fil-fatt nagħtu lil dawn il-flotta ta' dinja tiktar possibiltajiet ta' sajt illi fil-fatt Eddin naraw li kunem iktar u kol tradizjon, iktar lokal saj tradizjonali għal ħut pelagiku u tipiħor ta' ħut. Aħna eddin naraw li fil-fat għed nżidu kol tip ta' um, sajt għal merlot ta' tip iswet u, u, u anka tip iħor ta' ta' li nqabba f'dan f'din iż-żona, aħna qegħdin naraw ukoll li qegħdin ukoll nifukaw fuq il-kwalifiki ta' dawn il-sajjeda u qegħdin nifukaw ukoll fuq sajt migratorju ħalli bekk nkun nistgħu nistabilixxu wkoll kundizzjonijiet li diġà din nistabilixxu ma' pajjiżi terzi oħrajn ħalli jkollna iktar possibiltajiet ta' kontroll. F'dan il-qafas um, temporanja ħdem din nippermettu li s sajjida Ewropej jkunu jistgħu jistgħu fl-ibħra tal-Mawritanja għal perjodu ta' erba' snin dan huwa progress minħabba li s'issa aħna konna qegħdin ninnegozjaw it-tiġdid tal-ftehim fl-istess ħin li konna din indaħlu fis-seħ dan il- Eh, f'dan il-ftehim aħna qegħdin nitkellmu fuq titjib sostanzjali kemm għall-flotta Ewropea kif ukoll għall-flotta tal-Mawritanja aħna nixtiequ li nippruvaw insolvu wkoll ċertu problemi li kienu qegħdin jinqgħu fil-kuntest tal-flottot tal-pajjiżi terzi li kienu qegħdin jistatu fl-istess ibħra. Il-kundizzjonijiet ekonomiċi li jistgħu eh, jaslu għalihom permezz dan il-ftehim jistgħu jtejbu il-rabta ta' bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-miżuri tekniċi li jkunu introdotti, jiena naħseb li dan il-ftehim li ħajkun implementat minn Novembru tas-sena 2015 kien ilu implementat minn Novembru tas-sena 2015 mod temporanju qed iwassal għal bilanċ tajjeb u f'Mejju fil-fatt kien hemm kumitat imħallat sabiex jevalwaw il- um, l-implementazzjoni u aħna qegħdin naraw l-importanti li nagħtu sur kummissarju il-possibilità li kunem il-possibilitajiet ta' sajt. Aħna konna naw fil-flipra tal-Mauritania, aħna konna naflu dak il fil-ftejim mal-Mauritania u issa għanna kondizjonijiet li għanna bżon sabiex il-flotta ta' Ewropej kun jistaw jistadu emmek. Nafu li l-Mauritania u jopponu, ħajkun diffiċli illi niftem, iżda nishtiq li niparteċipaw ukoll fil-kumitat imħallat ħalli kun nistgħu nkun iktar ottimisti. Issa, il-port opportunità illi jinħattu kol ċertu qbit fil-portijiet Ewropej, fil-Flas Palmas per eżempju. U aħna rajna illi il-ħadd tal-ħut kien ijat e, ikun introdott biss fil-ftejjim illi jista' jkun possibbli fil-portijiet ta' Mauritania, jiena naħseb illi din il-possibilità aħna nistgħu nikkonsidrawha u naraw li l-ħadd jista' jsir anke f'portijiet oħrajn sakemm l-infrastruttura tal-portijiet tal-Mauritania titjieb. President. Grazzi, il-Kummissarju Vella issa. Grazzi, onorevoli membri, huwa ta' unur għalija li ninsapaw hekk biex nittrattaw dan id-dibattitu fuq l-SFPAs u protokolli assoċjati ma' Liberia u l-Mauritania. Nixtieq naħtaf din l-opportunità sabiex nirringrazzja l żewġ rapporters, is-Sur Falesa u s-Sur Mato għaż-żewġ rapporti tagħhom qed nieħu gost ħafna li qed nara illi l-Kumitat tas-Sajt qed jagħti l-konsens tiegħu għaż-żewġ ftehimiet. Ippermettuli e li ngħid kelmtejn fuq iż-żewġ ftehimiet. Nibda b'dak brabta mal-Liberja. L-SFPA li hemm mal-Liberja mhuwiex wieħed mill-iktar kbar li għandna f'termini ta' opportunitajiet ta' sajt u termini finanzjarji wkoll, madana kollu huwa ftehim importanti għaliex jespandi il-retikolat ta' ftemet eh, brabta matton fil-Afrika tal-Ponent. Dan il-ftejm ser jippermetti illi il-bastimenti għas-sajt ta' ton bit-tartarun ikunu jistaw uh, jaħdmu u jistadu uh, fl-ibħra tal-Liberja. Għalhekk il-ftehim mal-Liberja ser jikkontribwixxi biex inkomplu nkabru il-kopertura ġeografika tal-Unjoni Ewropea mingħajr ma nżidu neċessarjament il-kapaċità ta' sajt il ma mal-Liberja jirrispetta bisħiħu ukoll prinċipju ta' sostenibilta tal-attivitajiet tas-sajt. Huwa bbażat fuq l-aktar data reċenti, xjentifika u jisħa ukoll fuq uh, l-aspetti mhux diskriminatorji fir-rigward ta' flotot oħra. Il-ftejim u kol qed jibgħat messaġġ ċar illi l-Liberja hija lesta li tipparteċipa fil-negozju minkejja il-situazzjoni diffiċli li affaċċat is-sena li għaddiet minħabba it-tfaqih tal-marda tal-Ebola. E, dan il-ftehim huwa importanti mhux biss għaliex huwa ta' opportunità importanti għall unjoni Ewropea u għal Liberja, iżda wkoll li jipprovdi għafas sabiex nizvilupaw is-settur tas-sajt kif ukoll sabiex niġġieldu il sajt illegali mhux rapportat u mhux regolat. Dan il-ftehim ser jintuża sabiex niżguraw li jkun hemm fil żona u ser jippermetti wkoll l-Unjoni Ewropea sabiex tikkontrolla il-flotot kollha tagħha li ikunu qed eh, joperaw kemm fit-territorju tagħha kif ukoll il-flotot li qed joperaw f'ibra oħrajn. Dawn il-diskussjonijiet bdew ukoll ħejjew it-triq ukoll għal programm tagħna mal-Liberja biex insaħħu l-appoġġ settorjali mal-Liberja. Fil-waqt li nifmu illi għadna fi stadju bikri, però l-autoritajiet tal-Liberja diġa talbu appoġġ biex timbena kapaċità fil-rigward ta' eh, bini ta' bastimenti eh, kif ukoll situazzjoni tal biex niżviluppaw situazzjoni anka wara li kun inqabad il-ħut. Indurissa għal protokoll mal-Mauritania. Il l-SFPA mal-Mauritania huwa wieħed minn l-ikbar u e, fatwa l-ikbar f'termini finanzjarji. Dan jipprovdi e, l-possibilità li 98 bastiment minn 11 l-istat membru ikun jista jistat fil- e, fil-żona tal-Mauritania. Dan huwa r-riżultat ta' negozjati bla eda u huwa wkoll ir-riżultat tal-protokoll li kellna preċedentement u jista' jitqis ukoll bħala eh, riflessjoni ta' dak li nixtiequ mill-SFPAs fil-ġejjieni par minn hekk huwa wkoll koerenti mad-dimensjoni esterna tal-riforma tal-CFP eh, kif semmew ir-rapporters. Barra minn hekk jikkonferma l-prinċipji ta' trasparenza, l-aċċess preferenzjali għal flottot tal-Unjoni Ewropea u in nuqqas ta' diskriminazzjoni ma' termini esterni. Barra minn hekk tiżgura illi il- taxxi imħalsa miċ-ċittadini tagħna jkunu qed jintużaw bl-aħjar mod possibbli ser tiżgura wkoll l-aqwa implementazzjoni fis-settur permezz ta' aktar kondizzjonalità. Issa hemm bżonn illi niżguraw illi dan il-protokoll il-ġdid jiġi implementat b'mod tajjeb. Nista' nassigurakom li l-Kummissjoni ser tkun qed tħares eh, l-iżviluppi kollha mill-viċin biex niżguraw illi l-attivitajiet ta' sajt ikunu eh, ta' ikunu sostenibli u ser niskuraw ukoll li l-Mauritania tħares il-prinċipji ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni u trasparenza naħseb li dan huwa kruċjali biex niskuraw li l-flotta tal-Unjoni Ewropea ma tkunx qed taħdem f'kundizzjoni tinqas favorevoli meta mqabla ma' flotot oħra dinjin. Jiena naħseb li dan huwa sinjal pożittiv ħafna jiġifieri illi l-Mauritania issa qed tkun aktar trasparenti fil-settur ta' sajt. Naf li ħafna minnkom interessati fl-ewwel laqa tal-10 eh, ta, ta, ta, Mejju u nittamaw illi ftik il-laqa nkunu nistaw napprovaw il-protokoll il-ġdid u nizguraw illi kunem appoċ settorjali, e kif kienem taħt il-protokolli fil-passat. Pero, irridu kol nisħu fuq kategorija ġdida ta' taħut tal-eħ illi permezz tagħhom ikunu jistaw jibbenefikaw ċerta bastimenti ta' tkarkir li attualment ma jistawx uh, eh, jamlu jistadu ċerta eh, għal uh, ċerta arniti. Barra minnek, dawn il, dan il-sajt pelagiku kun jista jippermetti illi ikun jista ikun hemm sajt anka f'nu għadibu. Nixtieq nirringrazzjakom il ġdid tal-kooperazzjoni tagħkom brabta ma dawn iż-żewġ temiet u nkun qed nistenna bil-ħerqa li nerġa' naħdem magħkom mill-ġdid fil-ġejjeni. Grazzi ħafna lill-Kummissarju. Issa, erba kollegi ser jitkelmu fissem il-komitati u ħanibda mill-onorevoli Sebastian għal-minuta li lejla tajba, grazzi, Sur President, mir Komitat tal-Izvilupp aħna nishtiqu, il nitkellmu fuq żewġ affarijiet li jħasbuna daqsxejn fil-kontesta dal-ftejim mal-pajizi terzi li huma pajizi li tiżviluppaw. Il-tħassib fuq sostenibilità importanti ma jkunx hemm esploitazzjoni żejda li jista' jkun ta' diżastru sħiħa li ftit mill-ispeċi f'dawn il-żoni tas-sajt. Jiena naħseb li fil-fatt daw il-pajjiżi terzi qed jistgħu ikollhom ukoll benefiċċji li huma ta' żvantaġġ għal ħadd ieħor. Din raġuni ikollna din il-klawżola ta' appoġġ għal sostenibilità l-iżvilupp sostenibbli possibbli kif aħna kanna fil-Liberja ħalli bek fil-Mauritania jkun jistgħu huma jtejbu l-iżvilupp tagħhom u l-iżvilupp ekonomiku bħala pajjiżi autonomi u daw il-klawżoli għandhom ikunu wkoll li bazati fuq l-elan ta' trasparenza u l-rispett ta' dawn u tal-kontroll. Jena naħseb li dawn huma affarijiet li huma importanti ħafna l-kumitat tagħna u għandhom jiddaħlu fil ftejn Domnu Domnul mureċan un minut. Pentru Komisja de Grazzi, issa l-Onorevoli Munesan, fissem il-Komitat Budget. Grazzi, Signora President, dan il-ftejim, dawn il-ftejmiet ser jippermettu li kunem aktar pre aktar trasparenza għal l-Unjoni Ewropea u l-flotot tagħha mill lat eh, budgetarju aħna bħala komitat bħala komitat tagħna il-3.25 miljun euro ser japplikaw għasnin li ġejjin barra minn hekk minn barra l-aċċess tal-flotot Ewropej u importanti illi ngħidu illi nofs il-kontribut ser ikun allokat għal appoġġ tal-implementazzjoni tal-politika tas-sajt tal-Liberja f'pajjiż fejn kważi nofs il-popolazzjoni tgħix fuq il-kosta u fejn is-settur tas-sajt huwa parti essenzjali mill-ekonomija u assolutament importanti illi niżviluppaw attività ta' sajt li tkun waħda sostenibbli fl-opinjoni tiegħi element importanti ħafna huwa l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri biex niżguraw illi l-flejes jintefqu tajjeb u kif suppost u biex ma jkunx hemm frodi tal-fondi Ewropej li nataw lil liberja Grazzi sal-Onorevoli Karaw fissem il-Kumitat Deve. Grazzi, Signora President. Fissem il-Kumitat tal-Isvilupp aħna nħossu li dawn iż-żewġ ftehimiet huma eh, pass tajjeb Dawn huma pajjiżi li għadhom kif ħarġu minn sitwazzjoni diffiċli minħabba ċerta mart li sviluppa minħabba ċerta eh, problemi li taqgħu magħhom u issa qed joħorġu minn ċerta problemi anke permezz ta' aktar trasparenza. Però xorta waħda hemm bżonn ta' aktar għajnuna lil dawn il-pajjiżi biex joħorġu mill-problemi li għandhom. L-Unjoni Ewropea għamlet dawn ftejmiet ta' sajt u tibqa tagħmel ftejmiet ta' sajt ehm, ma' pajjiżi li għandhom l-istess fema. L-Kummissarju nistaqsih bħala aħna membru tal-Komitat Deven nixtieq ngħid illi minkejja illi dawn il u huma mirati għal dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, il-parir tagħna jillimita ruħu biex jgħid jekk aħna nappoġġawx jew le il-ftehim, però mbagħad hija fidej il-Kummissjoni li tkompli taħdem fuq ix-xogħol tagħna. Grazzi sal-Onorevoli Gandhi Sapal Rupjal.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 Grazzi, uh, eh, Sunjura President, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju għal dawn il ftemit dawn huma ftehmiet li jgħinu l flotot tal-Unjoni Ewropea iżda anka l flotot ta' pajjiżi terzi wkoll. Naħseb illi rridu nibqgħu mixjin f'din il-linja. Jiġifieri grazzi ħafna sur Kommissarju, tal-ħidma tagħkom. Barra minn hekk huwa importanti wkoll Eh, għal flotot ta' daw il-ftemit huma importanti għal ċerta flotot pal per eżempju il-flotot ta' Galizja u koll u importanti li kunem ċerta sistemi fis-seħ li kunem afas biex bekk is-sajt isiru jisir kif suppost u importanti illi ikunem set ta' regoli li implementati u koll sfortunatament il-kwistjoni ta' cefalopod mhijiex sodisfaċenti għalina. Il-fatt il qed neskludu cefalopod mill-ftehim hija xi ħaġa illi hija ħasra hija ħasra wkoll għal din l-industrija li qed tiżviluppa wkoll. U l-analiżi xjentifika ta' dawn l-istokkijiet uriet illi Iva, issa nistaw nistaduhom dawn l-ispeċijiet, jiġifieri il-fatti li s-cefalopod ma ġewx inklusi hija ħasra. Eh, barra minn hekk, eh, naħseb illi hemm bżonn inqisu illi dawn l-istokkijiet huma kontrollati ħafna. Eh, u għalhekk ma naħsibx illi jekk aħna ninkluduhom fil-ftejm ikun ta' ħsara għal ftejm lanqas mill-lat ta' sostenibilità. Grazzi issa l-Onorevoli Rotost. Grazzi il-ftejmiet ma' pajizi terzi dwar is-sajt huwa mod effettiv kif niżguraw illi drittijiet fundamentali u anka riformi ta' CFP jiġu implementati anka l lin mill-Unjoni Ewropea dejjem fir rispett tal-ibħra eh, internazzjonali. Biex namlu dan irridu kunu ċari rigward eh, il-trasparenza il u f'dawn iż-żewġ ftehimiet mal-Mauritania u mal-Liberja saru żewġ passi il-qoddim importanti Għall-ewwel darba sa mill-2007 mal-Liberja l-ewwel darba għandna ftejm ma' pajjiż ġdid u permezz ta' dan l-Unjoni Ewropea ser tkun qed tagħmel tkun qed tieħu pass il qudiem biex tiġġielet il-problema tal-sajt illegali mhux rapportat u mhux regolat. Il-ftejm mal mauritania naħseb huwa pass importanti ħafna l qoddim għal flotot tal-Unjoni Ewropea. Partikolarment importanti huma il- um, Dispozizjonijiet ta' trasparenza illi jgħidu illi l-ftejmiet kollha pubbliċi u privati li jsiru bejn Mauritania u pajjiżi terzi oħra jridu jkunu pubbliċi. U dawn huma dispożizzjonijiet ċari U huma importanti li dawn ikunu preżenti biex naraw eżattament x'ikun il-ħut eċċessiv illi jeżisti u illi nistgħu nistadu mingħajr ma nagħmlu ħsara fil mauritania Grazzi, issa is-Sur għal-minuta. Grazzi ħafna, Sir President. Il-ftejim bejn l-Unjoni Ewropea, Liberja u Maritanja. Aħna nappoġġawhom u aħna konvinti wkoll illi dawn is-subijiet ta' sajt sostenibbli jistgħu waslu għal iktar koerenza fis-sinerġija tal-politika komuni tas-sajt għalli aħna niġġieldu kontra diskriminazzjoni din hija xi ħaġa li hija pożittiva naħseb li tista' tgħinna ħafna. Għandna kumment ukoll kif ukoll appell jekk qed nitkellmu fuq it-ton u s-sajt tat-ton jiena naħseb li rridu nikkonsidraw li hemm ħafna klip il-baħar li qegħdin jinqabdu ma' dan it-ton. U minkejja il fat li l-klib tal bari se kunu perikolużi għal mi ma nasibx nistaw nipermettu li jkun hemm dan l-ammont kbir ta' klib il-bahar li qegħdin jinqabdu wkoll fi xibkja ta' matton jiena naħseb illi allura nista' ngħid li jiena konvint illi proibizzjoni ta' din l-attività tista' tkun xi ħaġa nistgħu nikkonsidraw iżda ma nafux jekk fir-regolament jista' xi provduna ċertu progress. Grazzi. Grazzi. Kellem li jmiss, Iva fil-fat dan huwa ftejm importanti illi sar u uh, importanti għall-Unjoni Ewropea partikolarment. Però l-ewwel qabel kollox nixtieq nitkellem dwar il-mod kif il-sajt fl tal-Unjoni Ewropea qed isir bbażi ta' dawn il-ftehimiet u anka l-esklużjoni tal-fatt illi mhux qed nippermettu li jkun hemm Eh, f'temet bilaterali dan ser jiġilet il-problema tal-IUU. Fil-passat eh, sar progress u kol, pero dak li ser nipermettu li l-berja tkun tista tagħmel f'dan il-qasam ser ikun pozittiv għall-industrija tal-Liberja kollha kemmi. Ser iġib miegħu valur miżjud għal din l-industrija u din ser tippermetti illi parti kbira mill-popolazzjoni tal-Liberja tkun tista' tgħix b'mod deċenti. Il-Parlament parteċipa, il-Kummissjoni permettit li l-Parlament kun jista' jipparteċipa f'dan f'dawn in-negozjati ta' dan il-ftehimiet u din hija wkoll dan huwa wkoll eżempju ta' trasparenza, dan huwa l-unika mod biex naħdmu mm, flimkien b'mod effiċenti. Grazzi, issa eh, l honorable Nirjata. Grazzi ħafna, Signora, uh, Sur President. Dawn huma żewġ temiet importanti ħafna u jisqu illi kunem sigurta ta' ikel, partikolarment fil-Mauritania, li huwa partikolarment importanti minħabba il-problemi illi sviluppaw f'dan il-pajjiż. Eh, fil-fluċuħ ta' rabata ta' daw il-pajis. Pero, u importanti li nifmu illi mandux ikunem il- Fil-fat, qed joħroġ bitċar illi l-input tal-sajjieda tal sajjida tal fil liberja fil kien partikolari ħafna. Barra minn hekk il-ftehim illi qbilna fuqu uh, irridu niskuraw illi ikun wieħed illi eh, jiġi rispettat. Barra minn hekk importanti li jkun hemm sistema ta' ta' tmexxija tajba li tħares anka li sajjieda iż-żar ukoll issa il-flotot uh, tal-Unjoni Ewropea esterni eh, rridu uh, rridu jinataw importanza wkoll il-sistema eh, u sajt fil-Irlanda ġi mxejjen minħabba ċerta passi li ħadu eh, l-istituzzjonijiet palma qed jiġri wkoll f'ċerta pajjiżi terzi għalhekk għandu jkun hemm iktar kontrolli fuq il-bastimenti ta' tkarkir. Grazzi, issa Sinjura Engstorm għal minuta u nofs. Il ftemiet ta' sobija fis-sajt mal-Mauritania u l-Liberja huma pozittivi dawn jiżguraw li jkun hemm iktar trasparenza fiż-żewġ pajjiżi. L-appoġġ huwa importanti biex aħna nkunu nistgħu nejnu li dawn il-pajjiżi jiżviluppaw u huwa importanti wkoll li nifmu illi din lajnuna tista' tejn lil popolazzjoni ta' żewġ ta' dawn iż-żewġ pajjiżi li jiddependu ħafna fuq sajt. Eh, e, eh, eh, trasparenza, trasparenza tider ċara f'dawn iż-żewġ ftehimiet. Rigward il-ftehim il-ftejm li sar mal-Mauritania. Eh, dan jisħaq fuq il-fat illi l-Mauritania trid tagħmel trasparenti kwalsiasi ftejm privati jew pubbliku li tagħmel ma' pajjiżi terzi. Aħna dan l-eżempju nittamaw illi uh, l-informazzjoni li tkun ippubblikata tkun dejjem kompleta u sħiħa. Barra minn hekk l-Unjoni Ewropea tipprova tiżviluppa ċerta sitwazzjonijiet ta' dan it-tip anke ma' pajjiżi oħra bħal Russja u ċina u dawn huma eżempji ta' kif jista' jkun hemm iktar trasparenza biex nagħmlu ġestjoni aħjar tal-istokkijiet tal-ħut. Ma koprejniex il-sezzjoni tal- eh, eh, ta', ta il sezzjoni toħra importanti fil-ftejm mal-Mauritania mal però. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Coburn. Grazzi. Din għal darbara hija eżempju ta' ħela taħin. Ħela taħin ta' kif et li din id-darba tieħu il-forma ta' ftejm mal-Mauritania u mal-Liberja. Din għal darbohra u dan għal darbohra tradiment tal-Unjoni Ewropea huwa eżempju ta' neokolonializmu wkoll illi tippermetti illi eh, tippermettilna li nkomplu nisfruttaw l-istokkijiet tal-ħut f'pajjiżi terzi. Kemm il-Afrikan ħajbqa ħajbenefika fil-verità? Xejn. U kemm fil-flejes tal-Unjoni Ewropea ser imur biex jgħin lill-ċittadini ta' dawn iż-żewġ pajjiżi ta' fuq il-proverbju illi jgħid illi jekk tagħti il persuna ħuta din sertikol ġurnata biss. Iżda jekk tallima kif tista' din sertikol għal ħajjita kollha. X'qed nagħmlu aħna hekk? Mhux biss mhux qed innalmuh kif jistat, iżda qed qegħdin noħdulu l-ħuta minn ħalqu stess. Umbat tgħidu li aħna il-kattivi, aħna dawk li rridu nitilqu mill-Unjoni Ewropea. Grazzi, grazzi, grazzi ħafna. Għatmu għatar twis biex turi ċerta remors Issa l-Onorevoli Le Breton. Depuis 19... Grazie ħafna, Sir President. Mill-1989 l-Unjoni Ewropea ila tiffirma ftehim mal-Mauritania l-aħħar ftehim kien iffirmat fl-Ulju tas-sena 2015 għal erba' snin naħseb li dan huwa ftehim tajjeb minħabba investituri eh, sajda Ewropej jistgħu jistgħu fil-fatt hemmhekk u fis sħin nżommu mal-anijiet. Xi 275,000 tunnellata li jistgħu jkunu mistadra meta mqabbel ma' 300,000 tunnellata u għandna issa 67 miljun tunnellata li jistgħu jkunu jinqabdu hemmhekk. Aħna din naraw illi ħajkun hemm xi 400 miljun addizzjonali. Aparti minn hekk, Naħseb li għanna u koll obbligu li kunem hemm 60% tas-sajjida li jkunu l-Maritani ġifieri dan huwa għaftajim li qed jissodisfa l-ħtiġijiet tal-Ewropa u tal-Maritani. Insomma li dan ħajkun punta tluq tajjeb għal relazzjoni aħjar mal-Mauritani minħabba li kien hemm nuqqas ta' fiduċja bejn iż-żewġ partijiet dola ħaftit snin jiena bħala Franċiż nixtieq illi jkun hemm progress minħabba l Mauritania huwa pajjiż fejn ikun hemm mitkellem il-Franċiż jiena fil-fatt kont parti minn delegazzjoni tal-Kumitat tas-Sajt u konna mill-qwajn tajjeb ħafna emmek. Nishtiq illi u kol naħdmu iktar mal-Mauritania minħabba li dan jista jenna sabiex nħarsu s-sigurta tagħna huma imsieħba importanti ħafna sabiex nġildu kontra l-Istat Islamiku. Grazzi ħafna. Serraw. Grazzi ħafna jiena nixtieq ngħid prożet iż-żewġ rapporters għal dawn iż-żewġ ftehim aħna bħala xedaw rapporters fuq eh, ir-rapporter ftehim mal-Liberja jiena kont mħasseb ħafna fuq it-trasparenza tar relazzjoni li aħna stabilixxina mal-Liberja konna qegħdin ukoll ngħidu li aħna mħasbin fuq ir-rispett miż-żewġ naħat ta' drittijiet tal-bniedem u l-valuri li għandhom ikunu rispettati favur il-ħaddima, jiena naħseb li l-importazzjonijiet u kollu il-kontribuzzjoni ekonomiċi huma importanti ħafna naħseb li l-Liberja għaddew minn punti diffiċli ħafna fl-istorja tagħhom dan l-aħħar. Kien hemm mijiet ta' ta' nies li tilfu ħajjithom minħabba gwerra ċivili. Iżda issa l-ekonomija tal-Liberja sejra l l-qoddim. Jien naħseb iżda li bħalissa għandna dubju tagħna dwar l-appoġġ li aħna nistgħu nagħtu għall-isħubija f'dan il-qasam tas-sajt Jiena naħseb illi għal dan il pajjiż li nsaf fil fażi ta' ristrutturar importanti li jkollna relazzjoni aħjar magħhom iva iżda dawn din għandha tkun relazzjoni li terġa' s-saħħa rabta mal-komunità internazzjonali naħseb li dawn dan it-tip ta' ftehim tas sajt jista' jippermetta li jkun hemm iktar possibiltajiet tas sajt tal-flotot Ewropej illi aħna kun nistgħu nisfruttaw riżorsi bioloġiċi illi mhumiex qed jintużaw mill-popolazzjoni lokali u ħajżitu sigurtà ta' prodotti tal-ikel iżda fl-Ewropa mhux hemmhekk. Grazzi ħafna, Sur President, jiena nixtieq nappoġġa l firmar ta' dan il-ftehim bejn l-Liberja Marutanja u l-Unjoni Ewropea. Kemm minn qalbi kif ukoll minn il-ħabba li jiena ġejja minn familja ta' sajjida, u vera nista' nifhem kemm fil-fatt dawn il-ftehim għajjem ċertu entużjażmu mill żona minn fejn ġejja jiena. Naħseb illi dan huwa verament ftehim li jista' joffri iktar opportunitajiet u naħseb li jista' jwasal iktar responsabilità u rispett ta' prattika tajba. Grazzi għal dan il ftejn ħajkun hemm 124 bastiment Ewropej li jista' jopera f'dawn iż-żoni tas-sajt iżda parti minn hekk irridu iż-żewġ naħat iżommu mal-ftehim illi għandu dejjem ikollu lan tas-sajt sostenibbli żvilupp tal-komunitajiet lokali ġida kontra is-sajt illegali. Jiena qed nużaw moħħi u qalbi wkoll biex ngħid dan il-klem minħabba illi naħseb dan il-ftehim ħajkun ta' benefiċċju għal partit interessati kollha fil-Liberja għal ewwel darba ħaniftħu dan il-ftejim u fil-Mauritania din imbidlu ftejim li diġa kenna u fiż-żewġ każijiet naħseb li huwa tajjeb li aħna ntejbu il-kontroll fuq l-attivitajiet tas-sajt u l-evalwazzjoni tal-politika ta' kooperazzjoni u eh, il-rizorsi ekonomiċi għal proprjetari kif ukoll għal dawn iż-żoni tas-sajd. Dan huwa importanti ħafna ħalli aħna naraw li f'dawn il-postijiet dan il-ftehim jista' jwasslu għal inqas esploitazzjoni u iktar sajt sostenibbli b'rispett tal-valur soċjali. Grazzi. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Briano. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kommissarju, grazzi u kol ta' xol li intemil fissam mal kommissjoni grazzi l-rapporters għall-Unjoni Ewropea f'dan il-ftehim ta' sħobija naħseb li għandna nirrispettaw l-istess prinċipji u regoli li aħna qegħdin napplikaw għal flotot Ewropej. Din xi ħaġa li tagħmel sens u hija ġusta. U meta nistatu aħna fl-ibra tal-pajjiżi terzi rridu nagħtu biżejjed appoġġ għal sajt lokali għall-anijiet ta' żvilupp sostenibbli aħna qegħdin nħabtu wiċċna ma' pajjiżi hawnhekk li għandhom bżonn din l-għajnuna u għalina din dan is-suġġett ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi hija xi ħaġa ta' priorità lina ġifri napprezzaw ħafna x-xogħol li għamlet il-Kummissjoni illi daħlet dawn is-suġġetti u dawn il-kriterji fil-ftehim jiena naħseb l-importanti ħafna wkoll illi nkomplu nivverifikaw kemm qabel kif ukoll wara dan il-ftehim il-kontribuzzjonijiet illi qed tagħmel l-Unjoni Ewropea anka sabiex ikollha aktar benefiċċji u drittijiet ta' li l-flotot Ewropej jistadu hemmhekk għandhom fil-fatt ikun qegħdin jirrispettaw ċertu drittijiet oħrajn. Jiena naħseb li dwar etiketta tal- ehm, postijiet mi fejn jistadu wkoll għandu jkun hemm ċertu vantaġġi, jiena naħseb li din it-tip dan it-tip ta' ftehim għandu jkun ta' benefiċċju għall-Liberja ħalli tejjeb is-sitwazzjoni li jinsab fiha. Grazzi ħafna, is-Sinjora Gilera Garcia. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena xtaqt ngħid prożet l żewġ reporters għal dawn ir rizultat ta' żewġ ftejm li huma importanti ħafna kemm għall-flotta Ewropea kif ukoll għall-flotta tas-sajt Spanjola. Jiena nixtieq ngħid prożet allura u ngħid li nappoġġa dawn iż-żewġ ftejm li ntlaħaq kemm ma' Libera kif ukoll Mawritania naħseb li dawn Il-ftejim illi aħna qegħdin nistabilixxu issa huma ta' titjib meta mqablin mal-ftejim li kellna qabel u naħseb li importanti li bdew inwettu it-triq għal dan il-ftejim li huma ta' benefiċċju għal flotta Ewropea iżda fiħdan dan il-ftejim naħseb li aħna qegħdin naraw ukoll differenza li qegħdin nofru ċertu benefiċċji anke naħa l-oħra. Jiena naħseb illi dawk l-affarijiet li ma kienux iddaħlu kif qal is-surmatu importanti li aħna ma neqirdux il-flotta ehm, L-fan li rajna li kemm ċertu affarijiet li kienu fil-ftejim ta' qabel iżda ma kienux eh, inklużi fil-ftejim li għanna. Issa importanti li nsemmuhom parti minn hekk fil-kumitat imħallat li ħajkonna f'Mejju ħana analizzaw il- possibilta eh, li nanalizzaw ukoll il-dawn eh, tip ta' sajt bil-bastimenti ta' skarki xi ħaġa li importanti li nanalizzaw. Grazzi ħafna, Sir Blanco. Grazzi ħafna, Sir President. Il-fat li aħna din nappoġġaw dan il-ftejim internazzjonali ta' s-saj dejjem hija ħbar tajba. U naħseb li ħbar tajba wkoll li aħna rnexxinna nilħu ftejim mal-Libera kif ukoll mal-Mawritanja. mal libera kif ukoll mal mauritania Dinja aħbar tajba wkoll anke l-flotta Ewropea aħna qegħdin nitkellmu fuq iktar 120 bastiment tas-sajt li se jistad f'dawn l-ibra. Iżda hija aħbar tajba wkoll għall-iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi li magħhom qegħdin aħna niffirmaw f'dan il-ftehim fil-qasam tas-sajt għal din raġuni nqis li dan huwa ftehim pożittiv. Jiena naħseb illi fuq dan il-livell tad-dibattitu ma nixtieqx nidħol fi is-dettal, però nixtieq illi ngħid illi fil-kuntest tal-ftehim tal-, -tal tal Mauritania aħna irridu naraw illi wkoll naraw illi jkun hemm is-sajt ta' Sefalopod illi jkun ikkonsidrat jiena naħseb illi rridu wkoll Nikkonsidraw din il-parti u nixtieq infakkarkom nfakrek sur kummissarju l-importanti li nibqgħu nimxu f'din id-direzzjoni ħankun nistgħu nilqu nastabilixxu wkoll ftehim ieħor tas-sajt. Grazzi ħafna sanaddu għal proċedura catch DI. Nibdew bl-Onorevoli Bogovic. Grazzi. Grazzi. Aħna fil-fatt eh, inħossu illi għanna nappoġġaw dawn iż-żewġ ftehimiet għal raġuni sempliċi. Bħalma qalu Eh, palma għalet il-Kommissjoni u r-rapporter, da dinija opportunità biex eh, nestendu il-flotta tal-Unjoni Ewropea iżda u koll biex ikunu nistaw niprofdu għajnuna l svilup lil daw iż-żewġ pajjiżi dawn huma pajjiżi Afrikani li batew batew minn diversi problemi bħal Mart u batew anka minħabba kwistjonijiet oħrajn. U għalek, meta nittrattaw dawn it-tip ta' ftemiet rridu nizguraw kwalità għolja ta' għajnuna umanitarja illi probabbilment hija l-iktar li nistaw namlu eh, għal dawn il-pajjiżi u anka għall unjoni Ewropea. Grazzi il-kellim li jmiss. Grazzi, Sir President, is-sajt fil-fat joħloq impjek fl-Unjoni Ewropea u barra minna, u għalhekk l-Unjoni Ewropea għanda id-dmir illi tħares is-sajjieda tagħha partikolarment is-sajjieda saru dawk artiġanali eh, jew li għamlu sajt eh, sajjieda żgħir. Il-ftejmiet ta' dan it-tip bħal manna mal-Liberja u mal mauritania għandhom ikollhom klawsoli ċari rigward eh, l-sajt artiġanali iżda anka għandhom jistipulaw dispożizzjonijiet kontra il-sajt illegali mhux rapportat u mhux regolat. Partikolarment il-Mauritania rridu noqogħdu attenti għalija għaliex jeżistu 4% tal-popolazzjoni jiġifieri 150,000 persuna illi huma skjavi. Irridu nevitaw dawn is-sitwazzjonijiet, ma nistawx nappoġġaw sitwazzjonijiet ta' dan it-tip. Eh, Kummissarju Vella, x'tista' tgħid li dwar dan? Aħna rridu nagħmlu ftehimiet ma' pajjiżi li għandhom sistema ta' skjavitu attwalment fis-seħħ? Danke, President. Grazie ħafna, Sur President, Aziz Kummissarju Vella. L-għennet nishtiq nejt proset l-Sur Valeza l-Sur Mato, naħseb li għamlu xor tajjeb ħafna u dan il-ftejm ta' subija ma' dawn pajjiżi terzi verament poġġewhom fuq eh, level ta' kwalità ħafna ħjar flimkien mal-Kummissjon naħseb li importanti ma ninsewx illi kemm f'dak għandu xaqsam il-ftejjim internazzjonali li jiddefinixxu il-ħut bħala prodott komuni. Din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna għal nutrizzjoni ta' tad dinja kollha u dawk li ma jistawx fil-fatt jibbenefikaw mir rizorsi tagħhom minħabba li m'għandhomx flotot kbar biżejjed minħabba li laqas ma għandhom forsi r-rizorsi li għandhom bżonn importanti li aħna ikollna ftehim f'ċertu sfond li jekk aħna natu ċertu benefiċċji ekonomiċi wkoll ħalli bekk ikun jistgħu jizviluppaw il-flotot tagħhom tas-sajt ħalli n-nies ta' dawn il-pajjiżi terzi jkunu fis-sitwazzjoni sabiex ikunu jistgħu jaqbdu huma l-ħu tal-jom. Dan huwa punt importanti ħafna ħajk aħna ħajkonna saj sostenibbli skont ir-regoli tar-regolament bażiku li aħna stabilixxejna naħseb illi ikun aħjar li nagħmlu hekk milli eh, noqogħdu aħna niftemu wkoll ma' pajjiżi terzi bħal Russja u anke pajjiżi oħrajn fl-Asja li mhumiex kapaċi li jispettaw ċertu standards. Grazzi. Grazzi, il-Kummissarju Vella issa. Grazzi, onorevoli membri, nishtiq nirringrazzjakom għal kontribut tagħkom. Dawn iż-żewġ ftehimiet huma passi importanti l qudiem għal raġunijiet differenti. Il-ftehim mal mauritania huwa l-ikbar ftehim li qatt tifirmajna sa issa u l-ftehim mal liberja ser jiġib miegħu tħul minn pajjiż illi għadu qed jirkupra mill-tfaqih tal-ebola tas-sena li għaddiet. Fi żewġ każijiet, iż-żewġ partijiet ser jibbenefikaw minn aktar trasparenza, minn aktar sorveljanza, minn aktar prevedibilità u anka minħabba aktar trasparenza fil-ftemiet li huma ser jagħmlu. Jipprovdu aktar valur għal eh, flejes li niġbru mit-taxxi ta' ċittadini tagħna kif tixtiequ intom. Qed naraw ukoll li żewġ ftemiet huma appoġġati ġmielhom f'din eh, f'din l-awla. Barra minnek nishtiq nixtieq nagħmel serje ta' kummenti, pereżempju kien hemm l-Onorevoli Sebastian u Briana illi tkellmu fuq uh, is-sostenibilità ta' dawn il-ftejmiet. Iva, il-ftejmiet huma żewġ ftejmiet illi jipprovdu aktar trasparenza u sostenibilità għal sajt fl-ibħra Eh, internazzjonali barra mill-Unjoni Ewropew jiżguraw li l-attivitajiet tal-flotot tas-sajt tal-Unjoni Ewropea jirrispettaw l-istatus tal-istokkijiet u l-ekosistemi u ma jikkompetux mal eh, mal-sajjida lokali. U lebda flotta oħra fid-dinja ma stabilixxew livelli eżemplari bħal mamlek l-Unjoni Ewropea Milan Mo, Aguilera, Blanco Lopez tkellmu dwar il-cephalopods. Għawek ikolli ngħid illi l-aktar eh, sħarriċ reċenti xjentifiku jikkonferma illi dawn dan l-istok taħut għadu qed jiġi sfruttat iktar milli suppost. U għalhekk memx m'hemmx ammont uh, eh, ekstra żejjed Madana kollu l-Unjoni Ewropea ser tkompli taħdem mal-Mauritania biex tadotta miżuri ta' ġestjoni adekwati għall-irkupru ta' dan it-tip ta' stock. Semmejtu u koll il-klip il-bahar, jidir li l-Onorevoli Hawk semma il-kwistjoni tal-klip il-bahar, għaw kirrit ngħid illi il-flotta tal-Unjoni Ewropea ma tippratikax il- il-shark finning fil-laf l-ipra tal-Unjoni Ewropea u laqas barra mill-ipra tal-Unjoni Ewropea. Serje ta' onorevoli membri semmew ukoll is-sajt artiġanali u fil-fatt nixtieq niġbrilkom l-attenzjoni illi fiż-żewġ ftehimiet aħna tajna importanza lil dan tip ta' sajt artiġanali. Mbagħad infakarkom ukoll li dawn il-ftehimiet mhux biss qed jgħinu lill-Unjoni Ewropea iżda anka lil dawn iż-żewġ pajjiżi terzi illi nittamaw il-permess ta' din lajnuna nejnu għom joħorġu mill-problemi soċjali attualment jeżistu. Grazzi ħafna issa żewġ minuti l-Onorevoli Valesa. Grazzi, Sur President, nishti nirringrazzja lil kolħat għal kontribut taħkom fid-dibattitu tal-lejla. Kull vuċi kienet importanti għaliex tatna aktar input rigward x'nixtiequ fid-dawl ta' dawn il-ftejmiet ma' dawn żewġ pajjiżi. L-unika xewqa tiegħi tibqa' li f'xi punt fil-ġejjieni fid-dibattiti tagħna id-dibattiti tagħna isiru f'ħin aktar raġonevoli mhux daqshekk tard. Grazzi. Is-surmata e ma' żewġ minuti. Grazzi, President. Grazzi ħafna ringrazzi għal dakolla li intervjenew. Għadin aħna nappoġġaw is-saftejn li kien diffiċli ħafna negozjaw li wasalna l-istadju tal iffirma Iżda naħseb li huwa ftehim pożittiv. Mauritania huwa pajjiż li għandu ħafna tiġijiet iżda kif huwa l-każ ħafna f'ħafna pajjiżi Afrikani għandhom ħafna riżorsi u għandhom bżonn ukoll lajnu natana. Jiena nixtieq ukoll ngħid li hekk kif ħdemna dawn l-aħħar ħafna snin Aħna nafu li rridu naħdmu wkoll anke fuq iż-żona tal-Kanari li qegħdin jiżviluppaw proġetti ta' kooperazzjoni interessanti ħafna mal-pajjiż tal-Mawritanja illi huma verament qegħdin jiftu ħafna iktar opportunitajiet ta' żewġ naħat. Iżda sur kummissarju qed ħasibni ħaġa waħda jiena fimt illi fil-fatt qegħdin tikkonfermaw li 100% tal- bit għandhom jisiru wkoll emmek u l-ħadd ma jistax jisir fil-Kanarji jiena naħseb illi dan huwa għapont li fuq n ninnegozjaw jiena naħseb illi l-ħadd tal-ħut irrid ikun possibbli mur fil-gżejjer tal-Kanarji u din biex ħalli tkun ta' preġudikazzjoni għall-ebda għal-ftehim. Għal raġuni naħseb li nkun nistaw nkomplu għaddejjin il-qoddim jekk nkunu nistaw insolvu dawn il-kwistjonijiet naħseb li b'mod definitiv aħna nkun qegħdin nistabilixxu qafas eċċellenti għal ftejim li jista' jkun ta' eżempju għal ftejim ieħor li eh, tista' tistabilix l-Unjoni Ewropea u tiffirma f'pajjiżi terzi oħrajn. Jiena naħseb li nixtieq nħeġġeġ lill-Kummissjoni li tkompli għaddejja b'dan il- din it-triq ta' trasparenza u nixtieq li minn hawnhekk nirringrazzja ħafna lil kummissjoni u niskola f'dan il-Kumitat u l-Parlament li wara ħafna żmien irnexxilna aħna nistabilixxu ftehim aħjar bażi ta' kondizzjonijiet tajbin e kif kienu qegħdin jitolbu sajjiet tal-komunità Grezzi. Cu aceasta komuna comună este închisă, votarea va avea loc